għandi bżonna mill-dikjerazzjoni eh, uffiċjali jiġviri. Rakkomandazzjoni għad deċiżjoni mres mill-Kumitat tal-Ikon illi ma jamlux eh, oġġezzjoni għal għad delegat li semma l birraħ ma kienx hemm oġġezzjonijiet fl-iskadenza ta' 24 sija. Skont ir-regola 105 paragrafu 6 ta' rakkomandazzjonijiet, eh, din rakkomandazzjonijiet ġiet approvata se tiġi eh, pubblikata ma' testijiet adottati għal għada id-9 ta' Ġunju